the President. <laughs> the sitting is resumed. Thank you. Signori, ser inkomplu bis-seduta tagħna. Il-punt li jmiss huwa l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq il-faċilitajiet ta' childcare u l-objettivi ta' Barcellona u se ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Spidla. Signor